Nach der Tagesordnung folgt. Il-punt li jmiss fuq l-agenda hija sessjoni tal-votazzjoni għanna rapport ta' Sinjura Figueredo ta' proċedura simplifikata nitlob li rapport li Sinjura Figueredo sabiex titkellem. Grazie, Signor President. Grazzi ħafna, Sur President. Eżis kollegi,